Dear Vice President, Excellencies. Esis, Vice President, Eccellenzi, kollegi, Bib. U verament privileġġ, unur għalija li nil-eka f'dan il-parlament. Nilqaw il-sur Joseph Biden, il-47 viċi president tal-Istati Uniti. President Sur Biden ilu għattif fil-politika Amerikana u ilu ħabib ta' ħafna kollegi li tagħna hawnhekk l darba li ġi elet kien fil-1972 kien wieħed mill-iktar senaturi żgħar fi żmien u reġa' ġi sitt darbiet qabel sar ukoll viċi President tal-Istati Uniti f'Novembru tal-2008. Kien president u kol tal-Komita tas-Senata eh, kem tal-affarijiet barranin u anki tal-affarijiet legali huwa magħruf li dak li jħoss jgħid. Xi kultant jiddefendi kawżi li ma tantx ikunu eh, popolari dak iż-żmien. Huwa minn ta' qudiem fl-opinjonijiet, ġifieri l-opinjonijiet li tiegħu mhux isegwihom Għalhekk, sur Viċi President, id-diskors tiegħek hawnhekk f'dan il-Parlament Ewropew huwa importanti ħafna se jkun importantissimu għal kulħadd. Kull wieħed waħda minna l-darba oħrajn nixtieq nirringrazzjak għal dibattitu għad diskussjonijiet li kien li mija kif Washington il-ġimgħa l-oħra. E, illum fid-dinja multipolari illi l-Ewropa u l-Amerika jistaw jaħdmu flimkien f'partnership biex ikun hemm kooperazzjoni għal ġid tad-dinja kollha. Il-żjara tal-Viċi President Biden l-Unjoni Ewropea llum juri dan l-impenn li naslu dan il-partnership tal-Atlantiku, partners indaqs, l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea hemm bżonn naħdmu flimkien biex eh, sikurtà eh, tal-enerġija, tibdil tal-klima, dawn huma kollha sfidi kbar li jolqtu lilna. Il-terrorizmu, il-dritti tal-bniedem kienu jiddefendu il-kummerċieles u anki il-mod kif jaħdmu il-gvernijiet tagħna. Kollegi, 25 sena ilu, kważi ġurnata ġurnata, il-President Ronald Reagan kien ġi iżurna dan il-Parlament fit-8 ta' Mejju fl-1985. Kienet l-aħħar l-unika darba li kena President tal-Istati Uniti li kien ġi jiltaqa mal-dawk eh, li ġew eletti mill-ċittadini Ewropej mod demokratiku. Għalhekk il-preżenza tiegħek hawnhekk f'din l-awla, eh, eh, President juri li dan id-dialogu qed nerġgħu intu ħajja ġdida biex għal-ġid taż-żewġ kontinenti tagħna. Hawnhekk fl-Ewropa għanna tratta ġdid li daħal fis seħħ li tant huwa importanti l-Unjoni Ewropea li itina poteri ġodda l fil-Parlament Ewropew. Jatina l-possibilta li naġixxu għalek fl-Amerika wara sena eh, il-President ta' Obama hemm isu tama ġdida fid-dinja għalek inti l-fat li set indirizzana għawnek illum, il-timing ma jistax ikun aħjar. Veru ġif waqtu. Għalek, sur Viċi President, huwa pjaċir unur għalina li nilqaw kawnek dan il-Parlament tal-Ewropa. U fidejk, sanħalli fidejk biex nisimawk. Mr. President. President, nirringrazzjak tal-mod inti kif intil għajtni Jiena ħad gost nilqek eh, fil-White House Washington huwa verament unur anki privileġġ biex li jiena nista nindirizza um, kamra tant prestiċjuża fil-parlament tiegħi kien hemm 435 membri, għalhekk parlament daqstan kbir, ovvjament tini iktar unur lili, jagħmilli iktar unur. Jiena niftakar il-diskors tal-President Reagan fil-85, fil-1985, u biex nikkwota William Butler Yeats, poeta Irlandiż li kien fil-Easter Sunday 1960 kien qal kollox tbiddel, kollox tbiddel, kullimki kompletament hemm ħafna Eh, affarijiet sbieħ u mill-85 l-affarijiet inbidlu u bellezza twildet. Kif tafu, sinjuri? Ovvjament jina verament nieħu gost ninżur Brussel din jagħtini darba minn minn sirt viċi President, imma kif tafu e, ħafna nies fil-politika u ġurnalista jaħsbu li Washington hija l-kapitali tal-dinja ħielsa. Imma jien jidri li f'din il-belt li għandha storja ta' li tmur iktar minn elf sena il-kapitali tal-Belġu, ġifiri anki għandna NATO għawek u l-kapitali tal-Unjoni Ewropea, jiena naħseb li din il-Belt hija l-kapitali għandha jett li tgħid li hija l-kapitali tad-dinja wara um, storja ta' 36 sena fil-parlament jgħaj verament u għanur li jena nindirizzakom. President Obama u jena inna uh, aħna l-uniċi ħbib f'dan l-aħħar 50 sena fl-Amerika li rnexxina naslu il-White House wara li ġejna eletti, ġifiri aħna napprezzaw ħafna ix-xogħol li jintom tagħmlu hawnhekk f'dan il eh, bastjum tad-demokrazija Ewropea fl-imkien mal-kollegi fil-Kongress Amerikan, intom u aħna nirrappreżentaw iktar minn 800 miljon eh, persuna. Ġifiri, għanna zoċ eh, entitajiet li jiġu eletti li edin jiddeċidu il-politika ta' kważi wieħed fuq tminja eh, ta' deċiżjonijiet ta' dinja issa bit-trattat ta' Lisbona se jkollkom iktar poteri, iktar influenza. Din hija ħaġa tajba x'aħna fl-Istati Uniti għandna bżonn alleati qawwija, alleanzi qawwija sabiex ninkunu nistgħu niġġieldu l-problemi tas-seklu 21 problemi li huma l-istess imma għandna wkoll problemi li tanti varjaw mill-aħħar mit-sena, l-aħħar seklu nixtieq ngħid mod bla tlaqli li l-amministrazzjoni ta' Obama tifhem kemm huwa importanti li jkun Unjoni Ewropea li tkun attiva, dinamika. Dan huwa eh, xi ħaġa importanti anki għal prosperità u sigurtà fuq medda twila ta' żmien tal-Amerika. Ġifieri m'għandkomx ikolkom dubji fuq dan. Meta jiena kont il-President tal-Kumitat tal-Affarijiet Barranin tal-Senat, tal kumitat tal affarijiet barranin tal senat tal barranin tal senat dawk iż-żmien kollu, jiena iltqajt ma' ħafna nies li kienu jiddeċidu l-politika ta' pajjiżi differenti, anki nies li qegħdinaw f'din il-kamra illum għalhekk jien napprezza li wara tant żmien naf kemm kienet triq diffiċli biex ikun hemm din l-entità li ta' nies eletti ġifiri minn pajjiżi differenti u permezz dan id-dialogu transatlantiku aħna rnexxilna intkom rnexxilkom tibnu relazzjoni qawwija mal-Kungress tal-Amerika u il-xogħol li se jsir ix-xar id-dieħla bejnietna se jkompli saħħaħ 65 sena ilu xi 200 km l-bot minnaw il-dirigenti tan-nazis kienu firmaw il-fat li kienet waqfet it-tini gwerra dinija mbagħad f'Kadeli Circus u Champs-Élysées tant u fid-dinja tal-alleati kienu qegħdin jifirħu. U hawnhekk fi Brussell kien hemm eh, Thanksgiving Service, kien hemm kommemorazzjoni eh, sabiex l-Istati Uniti, l-Gran Bretagna u anki l-Belġjani ġifri fit-8 ta' Mejju tal-1945 nafu x'kien ġara il-tini gwerra dinija kienet mhux biss anki l-ewwel gwerra kienet kienu erdu il-kontinent tal-Ewropa imma xħarreċ mhux biss ġifiri il-fatt li jkun hemm Parlament Ewropew jew paċi fl-Ewropa kienet biss ħolma dak iż-żmien madana kollu peress li kien hemm il-rieda ta' ċittadini palkom Ġanan Rispak, li Robert Schumann, Jean Monnet, il-vizjoni li li ġabet dan il- il-president li anki kien ħalbedani minn president Lyndon Johnson, juri, intom turu dak li kienu emnu fih dak iż-żmien kienet triq diffiċli sitt pajjiżi naqdu flimkien fil-trattat tal- Aħam għazzar li ġabet Ewropa kif nafuha l-lum l-Ewropa li mhux biss huwa post imma ideal jew idea. President Obama u jiena nemnu f'din l-idea. Ġifieri dinja ġdid aħjar, Ewropa aħjar Ewropa fejn l-istati membri kollha għandhom benefiċċju billi jitkellmu b'vuċi waħda Ewropa imsejsa fuq il-valuri ta' politika li ovvjament aħna nemnu tant fihom ukoll. Ewropa li hija waħdina, Ewropa li hija libera, ħilsa, imma Ewropa li hija imsejsa fuq il-paċi, li sabet il-paċi Kif qal il-President Obama fi Praga xi sena ilu qal li Ewropa qawwija tkun ifisser partner iktar b'saħħtu ma' l-Istati Uniti. Waħna għandna bżonn partners b'saħħithom. Għalhekk aħna se nagħmlu l mutana li din dan il-missjoni tagħkom se nkomplu ngħinukom fiha. Dawn l-aħħar 65 sena orowna li meta naħdmu flimkien għal għan wieħed xejn ma jżomna milli naslu flimkien permezz tal-Marshall Plan irnexxinna nibnu l-ikbar investimenti li qatrat id-dinja. Eh, anki alleanza ta' sigurtà li hija NATO, forza politika li jorbtu l-Ewropa u l-Amerika u eh, f'dawn is-snin ħdimna flimkien. Aħna flimkien irnexxielna noħolqu l-ikbar Eh, negozju u kummerċ li qatrat id-dinja. Ġifiri għanna ċifra ta' xie 40% prosperità, innovazzjoni u flimkien aħna natu tama il-dawk li edin isofru minn xi katastrofi umanitarja mill-Balkani tal-Punent, mill-Kongo, Haiti biex nsemmi xi ftit eżempji. Għal dawk li huma xettiċi, li minkejja dan li ksibna ikomplu issaqsu fej sejrin fu xi użu għandu dan din ir-relazzjoni transatlantiku, x'ngħidilhom il dawn in-nies jiena, ngħidilhom dan. Anki jekk l-Istati Uniti u n-nazzjonajiet li intom tirrappreżaw ma kinux maqudin b'dawn il-valuri komuni u anki dak li jemnu fihom iċ-ċittadini jiena wieħed minnhom, l-interessi globali tad dinji kienu jaqduna xorta waħda ir-relazzjoni bejn pajjiżi u l-Ewropa hija tant b'saħħitha, tant importanti għalina ki qatt ma kienet daqshekk qabel. Dan is-seklu qed iġibilna iktar sfidi, sfidi perikolużi bħal ta' qablu u flimkien aħna qegħdin nippruvaw nelbuhom waħed wara l-ieħor mhumiex faċli u dejjem se jkun hemm id-disgwit imma qegħdin nagħmluhom flimkien it-tibdil tal-klima waħda mill-iktar sfidi prioritarji tad-dinja tagħna. L-Istati Uniti qed taħdem flimkien ma eh, biex naslu anki mal ekonomiji l-kbar biex insib soluzzjoni waħda. Aħna ħadna pass il qoddim importanti f'Copenhagen. Issa, irridu naraw kif se naslu biex innaqsu l-emissjonijiet, naħdmu iktar trasparenza. Emżon u koll nejnu dawk nazzjonijiet li huma l-iktar qed isofru minn min naħa l-oħra tad-dinja li qegħdin isofru tandan imħabba din il-kriżi ekonomika. Emżon li naħdmu fl-imkien biex aħna l-Al-Qaida u t-Taliban eh, fil-Pakistan u fil-pajizi oħra nistgħu nelbuhom anki fl-Afganistan il-gvern kun jista' jqum fuq saqaħ biex naraw li dan un fuq saqaħ dan il-gvern tal-Afganistan l-Istati Uniti, l-Unjoni Ewropea edin jagħtu ħafna rizorsi anki kwantu ta' nies u ċivili nafu li dan mhumiex mhumiex mhix attività popolari, imma hija bżonn juża. Aħna bħala il-leaders għandna l-obbligu li ċ-ċittadini tagħna infissruhom għax tant huwa importanti dan is-sigurtà kollettiva tagħna. Anki emnuni nejdilkom li bħala nidem ta' fil-politika l dawn l-aħħar 38 sena mhux faċli nikonvinċu n-nies. Anki f'pajjiżi dawn l-affarijiet mhumiex affarijiet popolari tafux bħalma mhumiex eh, miżuri popolari. L-Istati Uniti u l-Ewropa qegħdin ukoll jaħdmu biex l-Iran ma jadottax l-armamenti nukleari anki ġifri naħdmu mal-allejati tagħna sabiex flimkien għanna qapat ta' xogħol li qed nagħmlu mal-leaders tal-Iran. Sinjuri, anki jekk kien hemm xintop il-President irrid iwettaq dak li jgħid. Iġifieri fil-bidu tal-amministrazzjoni President eh, Obama kien qal li aħna konna lesti naħdmu fl-imkien mal-Iran billi nirrispettaw il-xuxin. Iċifiri, kif nistaw naħdmu fl-imkien f'din il-komunità internazzjonali naraw li natu aċċess l edeat fuq il-nukleari tagħhom, fuq l-uranium. Imma il-leaders tal-Iran jisom edin u bina. Jgħidulna li qed jinnegozjaw umbat jagħmlu bil-kontra. Ngħid bla tlaqli li l-programm nukleari ta' l-Iran imur kontra it-trattat ta' non-proliferation tal-armi nukleari u jista joħlo u kol tellieqa tal-armi nukleari fil-vant nofsani ma tażbux li tkun xi ħaġa ironika li wara li waqgħet il-purtira tal-ħadit u anki waqgħu dawn il-teddita li aħna neqirdu l-xuxin bejn is-superpotenzi li terġa' timbeda eh, xi ġlieda tal-armi nukleari oħra u telli għal dawn il-arma. Taħsbux li dan tkun ironiku, naħseb li min jiġi warajna, il neputijiet tagħna qatt ma jaħfruna jekk aħna ma nippruvaw x'inwaqfu dan kollu. Il ma nafu kol li leaders tal-Iran ikomplu jappoġġaw il-terroristi. Dawn jam, ikomplu jamluħ anki dannu ta' ċittadini tagħhom stess li jixtiequ paċi u ġustizzja. Ġifiri, hawnhekk qegħdin imorru kontra ċittadini tagħhom stess il-leaders tal-Iran. L-Iran qegħdin jistgħu jagħmlu għażla. Jew jerġgħu lura ma' dawn il-nazzjonijiet responsabbli jirrispettaw it-trattati internazzjonali, jew inkella jkomplu jirrendu lilhom infushom iktar iżolati. L-Iran qed toffri sfida u teddida. Aħna għanna għalek għanna l-program tal face Adapted Missile Defense biex fuq dan il-kontinent ma jkunx eh, meddet mill-missili ġejjin minn dawn il-pajjiżi. Għalek, sinjuri, għeddin naħdmu fl-imkien fiħdan il-NATO biex naraw li ma jkunix iktar teddit per eżempju cyber security, il-sigurtà tal-enerġija. Aħna nkomplu ġifiri naraw li xogħol bejn l-Unjoni Ewropea u NATO jikompli jissaħħaħa. Is-sena l-oħra irnexxinna naħdmu flimkien meta ġojna faċċati mill-ikbar kriżi finanzjari wara il-Great Depression. E, flimkien aħna rnexxinna nżommu li l-ekonomija dinija ma taqax U l-lum il-President Obama u jien edin naraw eżattament x'qed jiġri fil-Greċja fil-krim ħabba l-kriżi finanzjarja f'dan il-pajjiż. Aħna nilqaw dan il-pakket ta' support ta' għajnuna finanzjarja anki flimkien mal-IMF. U se nkomplu nejnu b'mod dirett u anki permezz tal-IMF biex nejnu. Dawn huma eżempji hemm oħrajn u joruna li għaliex l-ikbar trading partner hija l-Ewropa imma anki l-alleat kbir tagħna. Nafu li iktar minn settin sena ilu il- il missirietna fl flimkien sabiex dak li ġara fl-Ewropa ġifiri l-gwerer ma jerġgħux jirġu repetuti hawnhekk dawk l-istituzzjonijiet din l-istituzzjoni kellhom suċċess. Imma illum irridu nifukaw fuq l-isfidi tal-seklu tagħna l-ġdid, id-dinja nbidlet. Id-dinja nbidlet kompletament din it-terrible beauty, din il-bellezza l-ġdida imbdiet. U naħseb l-iktar tedida kbira l-lum hija dik li qed jiffaċjaw iċ-ċittadini tagħna l-fatt li dawn mħabba ċertu nies estremisti, speċjalment dawk li rnexxielhom anzi, ma rridu naraw li dawn l-estremisti ma jkollhomx l-armamenti ta' distruzzjoni massiva. Imma pajjiż, nazzjon, jkun kemm ikun kbir, kemm ikun eh, kapaċi organizzat jew kemm ikun jistan jista' jilqa' din it-tredida waħdu. Din it tredida nistgħu nelbuha jekk aħna ninaqdu flimkien. Dan li rridu nagħmlu aħna. Il eh, permessa trat ta' Lisbona, l-poter il-ġodda ta' dan il-parlament, jurikom li għandkom ruol ikbar, għandkom iktar responsabilta' il-gvern tal-Stati Uniti u dan il-Parlament ilhom jaħdmu biex jaraw kif jiproteġu ċittadini minar ma jneħulhom il-jettijiet li għandhom kif imbnew is-soċjetajiet tagħna. Jiena perswas għand fiduċjus li aħna nistaw li niproteġu ċittadini imma nħarsulhom il-libertajiet tagħhom. L-aħħar sena l-President Obama u jien dejjem ħarisna l-Kostituzzjoni tagħna sabiex naraw eh, li konna iktar unjoni qawwija. L-ewwel eh, azzjoni li għamilna kienet li aħna waqqafna il ta' interrogazzjoni li tanġabet konsekwenzi koroħ. Ma stajniex inkomplu bi prattika bħal dawn. Aħna ordnajna li Guantanamo Bay Detention Center jinala kien is-simbolu ta' ġustizzja anki li kienu jikkritikawna terroristi biha. Għalhekk napprezzaw. Napprezzaw l-appoġġ anki jekk kien ma kienx faċli għalikom li intom tajtuna tajtuna f'dan l-isforz li għamilna. Aħna dawn l-affarijiet għamilhom għax bħalkom il-President Obama ma lqajniex l-għażla eh, li ma kienieċ xirqa bejn ġifiri s-sigurta u l-ideali. Aħna naħsbu li rridu nsibu kompromess biex ma nimminawx l isforz li aħna nelbu l-estremisti, għax dawn l-estremisti huwa li bidlu dak kollu li huwa tanta valura lina jibitlu kif aħna nġibu ruħna. Tmien tijem wara li kienem l-attak tal-11 ta' settembru jiena l-studenti tijaj f'pajjiżi għattilom li ma jistawx li traċedja li kondanna kemm għadna meċna ibidluna e, ħajjitna, għax eżattament dak li kienu jridu il-terroristi. Kontet li l-Amerika ma setiċ taġiċi wahida. Dawn il-klim mux kienu bis kienu xir għal dak iż-żmien imma uraw li verament kienu veri u għadhom joddu llum. Jien m'għandix għalfejn ngħidilkom lilkom kemm hija eh, il-tradizzjoni tant tajba li għandkom biex intom tipproteġu l-privatezza ta' ċittadina. Din hija importanti għad-dinjità tan-nies. Aħna nitkellmu fuq bil rights, drittijiet li qatt ma tista' tnaqqarhom u qegħdin jinsabu fil-Kostituzzjoni tagħna. Aħna dawn il-drittijiet huma importanti għalina, importanti daqs huma għalikom ukoll. Nafu ġifiri intiko eżempju id-dritt li wieħed jitħalla jgħix fil-paċi il-Qorti Suprema tal-Istati Uniti qalet li il-privatezza għandha tkun dritt fondamentali li nsibu protezzjoni tiegħu fil-Kostituzzjoni u bħall-Unjoni Ewropea Supreme Court tat ħafna importanza sitra titkellem fuq dinjità tal-persuna. Jiena għal 36 sena tal-karri fil-karriera tiegħi dejjem iddefendejt id-dritt tal-privatezza fis sena tal-Istati Uniti ta' kull sena ikun hemm dawk laqdiet li huma tant impenjati għal libertajiet ċivili ta' kull sena anki President Obama em, tant jgħat importanza dawn l-affarijiet. Jiena qed insemmilkom dan kollu mhux biex nitkellem fuq fuqi imma fuq il-fatt il li aħna l-amministrazzjoni tagħna hija impenjata biex inbidlu il-ħajja u nipreservaw il-ħajja eh, tal-ċittadini tagħna dak kollox li jien hemm fi għal dawn l-aħħar 37 sena. Meta jiena kont responsabbli tal-Kumitat Legali tas-Senat li kien ukoll eh, responsabbli biex jażel in-nies jiena dejjem eh, middefendejt il-civil liberties ċiviltajt ċivili anki iġifiri l-imħalfin jiena rajt minn kienu l-aħjar biex jiddefendu dawn l-affarijiet, President Obama u jien nemnu kol li id-dmir iktar solenni huwa li niproteġu iċ-ċittadini u drittijiet tagħhom. Il-President Obama qal li aħna biex ikonna sigurta eh, ta' pajjiżna hija tkun dejjem l-ewwel ħaġa li jaħseb fiha fil-odma li hum u l-aħħar ħaġa li jaħseb fiha qabel jorqot jiena naħseb li kull mexxej ta' kull pajjiż jagħti tant importanza li sigurtà ta' pajjiżu. Imma il-privatezza ovvjament il-sigurtà ta' persuna hija dritt ukoll fundamentali. Huwa dritt fundamentali u gvern li jizgura sigurta ta' ċittadini ma jistax li dissidenti jiprofa ma, jis, ma jħallihom jitkellmu u joħnoqom. Imma l-edewa tagħna qegħdin jippruvaw minn kollox biex jagħmlu attakki ġodda kif rajna eh, f'New York, f'Londra, Madrid, ħafna postijiet oħra madwar id-dinja sabiex inwaqfu dawn in-nies hemm bżonn nużaw kull mezz li għandna dispożizzjoni tagħna teknoloġija, innovazzjoni li nistgħu nużaw, li aħna nistgħu nużaw. Aħna qegħdin niġġieldu fuq ħafna postijiet għandna n-nies jiġifieri l-militari tagħna, u mbagħad għandna nies ukoll tal-law enforcement f'networks li jaħdmu fihom dil-ġimgħa il-nies li jaħdmu tad-dwana tagħna meta użaw il- data fuq il-passiġġieri rnexxielhom iwaqfu il-persuna li għamlet il-bomba f'Times Square meta din kienet se tipprova tħalli pajjiżna. Jiġifieri aħna nafu kemm jaħdmu nies biex, iwaqfu ċertu attakki. Dan huwa importanti għas-sigurtà tagħna nafu li kemm ħadmet ukoll l-Ewropa f'dan il-qasam naraw kif l ewropa rnexxilha wkoll twaqqaf ċertu komplotti tħares il-ħajjiet tan-nies Ovvjament, iġifiri li d-dejta tintuża biss fil da kontra terrorizmu, naf imma li dan huwa pont sensittiv għalikom. Nafu li jintom inkwetati fuq dan, qed naħdmu flimkien biex insibu mezz biex eh, u naf li nistgħu naslu għan-negozjat biex nużaw dan l-istrument imma nigarantixxu il-privatezza. Naħseb li huwa importanti li naslu, li naslu mill-aktar fis. Eh, jena kont senatur u naf kemm huwa diffiċli li wieħed jagħmel l-għażliet it-tajbin anki ġifri permett biex niġildu dak il-isfidi ġoddaw ġodda u nirrispettaw il-valuri. Eh, kull darba li tivvotaw intom tkunu faċċjati minn din l-għażla jekk ma jkun ma nilħuqux ftejjim fuq dan il-Terrorist Financing Tracking Program, eh, iktar se jkollna teddit. Għalek aħna hemm bżonn nagħmlu l-almutana biex nipproteġu it-800 miljun ta' persuna li aħna nirreprezentaw. Mhux dejjem naqblu din hija eh, ħaġa normali. Imma naħseb li aħna nistgħu nilqgħu l-isfidi tal-seklu 21 kif għamilna f'seklu ta' qabel, jekk aħna jirnexilna nitkellmu ma' xuxin u nisimgħu il xuxin jekk inkunu sinċiri ma' xuxin Sinjuri, naħseb, eh, eh, kif tiftakru, Winston Churchill għalinna biex ma nkunux, ma nibżawx nkunu koraġġużi, koraġġużi biex nitkellmu, imma rridu l-kuraġġ ukoll biex nkunu kapaċi nisimgħu il xuxin Mela, llum jena għat nitkellem biss, però nixtieq ngħidilkom sigurakom li jena l gventijaj il-president tiegħi, aħna dejjem lesti biex nisimgħu, nisimgħu l-allejati tagħna sinjuri, mhux b'xi ħaġa kombinazzjoni li jiena l-ewwel darba li għamil żjara barra minn pajjiżi ġejt fl-Ewropa, mhux biżbal sar dan, mhux kombinazzjoni li dejjem nibqa' nżur l-Ewropa. L-Istati Uniti għandha bżonn Ewropa u jien b'kull rispett nejdilkom li l-Europa għanda bżonn ukoll l-Istati Uniti. Naħseb qatt ma kien daqshekk ovvju li għandna bżonn lil xuxin Għalek jiena dan l anniversjaru ta' din il-ġimgħa naħseb li tina okkażjoni ġdida biex nerġgħu nisħu fuq il-rabtiet li n-nistana kienu bnow wara l-gwerra. Hemm bżonn li naraw issa li l-Ewropej u l-Amerikani qabel jirrikorru għan tatiħor jaħdmu fl-imkien. Pal dak iż-żmien illum aħna huwa unura lina li qegħdin flimkien id fit biex niffaċċjaw l-isfidi li għad iridu jiġu għalhekk jiena bla taqliq ngħid lill president Obama u Joe Biden b'kull qawwa qegħdin jappoġġjaw Ewropa miftuħa, unita u li, li eh, nawguralkom Alla jberibkom, Alla jbirek u kol, nispera Alla jbirek u jipreserva il-militari tana. Grazzi ħafna. Uh, thank you very much, Mr. Vice. Grazie ħafna, Sir Vice President. Uh, verament kienet bażi tajba għal kooperazzjoni ta' bejnietna u diskussjonijiet ta' bejnietna. Kif inti aħna rridu nitkellmu, nisimgħu lil xuxin u d-dinja xi ħaġa importanti ħafna u jiena nixtieq li nirringrazzjak tal-li rġajt tennejt l-iktar kliem importanti li smajna l-ġimgħa li għaddiet. Jiġifieri li l-Ewropa għandha bżonn lill-Amerika. Aħna niftakru fis-seklu 19 l-ewwel gwerra dinjija, l-portira tal-ħadid, it-tieni gwerra dinjija. Aħna konna din niġġieldu flimkien, irbaħna flimkien bħala demokraziji. U inti qed tilna llum milli l-Amerika għandha bżonn l-Ewropa. Żgur li dan il-kliem ħanibqgħu niftakruh, dan huwa bidu tajjeb ħafna tas-subija tagħna u tal-kooperazzjoni tagħna. Nringrazzjak ħafna għal darboħra, Sur Viċi President.